jirċevi istruzzjoniet u mux uh, eh, il-post fejn l-impiegat huwa eh, residenti. Uh, grazzi il-diskussjoni mal il-votazzjoni għadda fl-ofsenar. Issa naddu għal rapport Fraga Esteves. Nati il-mikrofonu l-sinjura Fraga Esteves. Eh, jina ħan nitkellem flok is-Sinjura Fraga eh, li ma tiflaħx. Jina hawnhekk ejja eh, biex inwaqfu tas-sajt hemm tliet politike kom waħda għal żvilupp u l-oħra għal sajt. Huwa neċessarju li jkun hemm iktar koordinazzjoni u komplementarità biex inkunu nistgħu nilħu l-effett u nwaslu għal konsegwenzi għal kemm għal Paċifiku kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Eh, fuq dak li għandu xansa mal-politika kommerċali, hemm ftejim interim mal papazja Ginea u Fiji u dana bħalissa qed jiġi negozjat. Fuq dak li għandu xansa mal-politika tal-iżvilupp l-Unjoni hija tieni donatur wara l-Awstralja u hemm it-tnejn fil-mija tal-fondi tal-iżvilupp destinati għal sajt. Dan huwa wieħed mis-setturi ewlenin Fu dak li għandu xaqsam mal-politika tassa, sajt niftakru illi il-valur oli ta' risorsi tal pacifiku eh, U l-ewwel produttur ta' speċi migraturi, eh, eh, speċjalment ta' ton, u 52% fl-2011 kien fil pacifiku U l-interess ekonomik ta' din il- ta' din il-risorsa bħalissa wassal għal fenomenu illegali u mhux dikjarat. Specialment illum nafu li Fiji huma wieħed mill-pajjiżi notifikati minn naħa tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Hemm erba eh, bastimenti biss u dana eh, iwassal għal fat illi aħna bħala Unjoni Ewropea għamilna ftej ma' Kiribati u l-Unjoni Ewropea bidlet il-politika taħħa ta' ċess għal eh, zona esklużiva ma' Tobago u ħafna drabi eh, hawnhekk fl-ilmiet eh, li huma rib tal-ilmiet internazzjonali huma rib il-Repubbliki tal-Amerika Latina wkoll. Il-sajt hija waħda mill-ftit setturi li għandha interess importanti ħafna f'dan il-ftehim ta' eh, assoċjazzjoni u issa eh, eh, hemm vantaġġi kbar ta' tariffi fil-prodotti ta' dawn il-pajjiżi aħna qed nitolbu il-tħul ta' prodotti freski u kol u frozen. Dinja strategija għazmin qasir u għazmin it-twil. U issa qed nistennew illi kun hemm negozjati ġodda ma' dawn il-gżejjer illi għandhom interess mal-komunità. Irridu nagħmlu kooperazzjoni ma' dawn l-istati tal-gżejjer u rridu nagħmlu urġentiment E, noħorġu dawn il mizuri biex insibu strumenti bażiċi e, u nitolbu l-Kommissjoni biex tistabilixxi strategija reġjonali bejn il-pajjiżi Ewropej u l-pajjiżi ta' din zona reġjonali biex hija biex jifissaw l-aċċess għall ilmiet fl-Unjoni Ewropea skont il ftejn bilaterali fis-settur tal-sajt mal-pajjiżi interessati. Hemm bżonn nistabilixxu eh, reġim ta' governance li kollu trasparenza eh, u biex niġildu kontra din il-sajt illegali u mhux dikjarat u biftejim Eh, fl-istess ħin anki aċċess tal-portijiet. Kull darba illi jieġu adottati dawn il-miżuri eh, aħna napoġġawhom. Eh, waqt il-negozjati ridu nsibu il-possibilità li jkun hemm għajnuna ħjar mill-Komunità Ewropea illi bekk inkunu nistaw inwaqfu dan in-nuqqas ta' mezzi umani u anki mezzi tekniċi Fil-rapport aħna nisqu fuq il-fat li hemm natu l-attenzjoni tagħna l-aspett reġjonali fil-ftehim ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi e, e li huma e, fil- e, zona ekonomika Ewropea u għal problemi ekonomiċi dawn il-pajizi. Thank you very much. Grazie tassew, sanandil kelma l-Senjora Kommissarju, il-Kommissarju Damanaki. Grazzi, President. Jena nishtenna ringrazja li rapporteri signora Frage u l-Komitat tas sajt għal dan ir-rapport u kol. Il-min resa dan ir-rapport il-Reġun tal-Paċifiku u għatan teres gbira l-Unjoni Ewropea. Kważi 60% tal-abda tal-ton tropikali jiġi minn dan ir-reġun. Pal-ikbar importatur ta' tal-ħut l-Unjoni Ewropea għandha teres kbir sabiex tiżviluppa strateġija effiċenti fir reġun tal-Paċifiku. Nixtieq infakkarkom il ta' ewlenin għall-azzjoni Ewropea fil-Paċifiku l-ewwel net is-sajt sostenibbli konformità ma' konsulenza xjentifika tajba tieni net il-ġrid kontra l-sajt IUU tielet net il-bini tal-kapaċità tal-dawn il-gżejjer sabiex itejbu il-kapaċità tagħhom għall-gvernanza ta' sajt aħjar f'konformità mal-komunikazzjoni tagħna dwar id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajt, il-Kummissjoni impenjata li tkompli tipromuovi sajt sostenibli trasparenti u responsabli fil-mijiet tal-imsieħba tagħha. Jew kol ser tipromuovi l-iżvilupp tal-implementazzjoni ta' strateġiji bażati fuq il-baħar għal Paċifiku. Jiena qed neħu gost nara l-Parlament Ewropew jappoġġa dawn l-istess prinċipji u għanijiet fir L-importanza tal-Unjoni Ewropea bħala stat ta' suq tispjega il-parteċipazzjoni attiva tal-Unjoni Ewropea fil-punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku ċentrali, anke jekk il-preżenza tal-Unjoni Ewropea hija pjuttost baxxa. Madana kollu, kif jissuġġerixxi rapport ukoll aħna Din provaw nsaħħu l-preżenza tal-Unjoni Ewropea fir-reġjun u f'dan ir-rigward jiena nittama il l-Parlament jappoġġa il-konklużjoni tal-protokoll il-ġdid fil-ftejim tas-sajt sħobija tas-sajt mal-Kiribati nixtieq ngħid li l-Kummissjoni tista' taċċetta bħala prinċipju il-reġim li qed jiġi użat fil-ftejim ta' Nawuru sakemm dan jiġi implementat taħt kondizzjoni speċifiċi li jissemmew f'dan ir-rapport. Dan irrid ikun trasparenti biss u dawn id-dispożizzjonijiet għandhom jittejbu sabiex ikun jistgħu jaqdu l-anijiet tagħhom, jistgħu l għanijiet tagħhom u niżguraw li jkun hemm kompatibilità ta' miżuri u għanna nqisu dawn iż-żoni ekonomiċi esklusivi. Il-sajt għandu rwol ewlieni għal dawn il-pajjiżi u l-Kommissjoni tappoġġa l-għanijiet tagħhom u qed tiżgura wkoll illi jkun hemm il-mira fuq kollox tal-sostenibilità u gvernanza mtejba. Kif jingħad fir rapport tagħkom dawn il-miri għandhom jinkisbu b'approċċ integrat fir reġun għandha tiġi żgurata l-koerenza tal-politiki kollha Ewropej. Kummissjoni hija impenjata li tiżgura l-koerenza fl-intervent fir reġun sabiex ikun hemm sajt aħjar, ambjent aħjar u kol politiki integrati aħjar u kol jintlaħqu il-miri ta' gvernanza sostenibli fis-sajt. Nixtieq nikkonkludi billi għal darb'oħra nilqa' din l-inizjattiva tassew f'waqta. Grazie, President. Grazzi ħafna Signor Damanaki, id s samalu nifutaw għada f'nofsinhar. Issa naddu għal rapport li mis dwar restrizzjonijiet ta' sajt fil-praġurisdizzjonijiet fil-Bahar Mediterranu fil-Bahar